nixtieq nitlob li l-Istati membri li jikkommettu ruhom li dawn it-tabelli ta' korrelazzjoni jisiru eh, disponibbli għaliex huma importanti ħafna leġiżlazzjoni Ewropea. Grazzi kollegi, grazzi kummissarju, id-dibattitu għamalu, il-votazzjoni ser issir għada. U l-punt li mis fuq l-agenda u mistoqsija lill-Kummissjoni fuq is-Sigurtà tal-Ġugarelli. Il-rapporter għal darbohra hija Sinjura Vice jo joġbok. Dwar il-direttiva tal-ġugarelli, ma taħna dottajna il-direttiva, aħna kena għan wieħed, aħna rridna nam li il-ġugarelli kunu ktar siguri għat-tfal. It-tfal ikunu sensitivi ħafna għal ċertu kimiċi li għamlu s-sara. Aħna ħadna konsiderazzjoni il-data xjentifika li kellna dak iż-żmien u standards Ewropej u għamilna standards partikolari ħafna dak iż-żmien. Issa wasa żmien il-miliet u dan is-suġġett reġa' qiegħed magħna. Huwa importanti ħafna li hija bħala om u jiena naħseb li huwa importanti li jkollna l-aħjar standards possibbli. Għal daqstant jiena preżentajt din l-inizjattiva għal dan id-dibattitu llum. Aħna għandna rapporti li jgħidu li skont l-iktar eh, riċerki xjentifiċi regoli tagħna mihomx stretti biżejjed għandna klawżola fid-direttiva għal din it-tip ta' xenarju u dawn il-limiti jistaw jimbidlu u jisiru iktar stretti li namlu użu ta' din il-klawzola. Sur tajani, aħna ħirġna appell għal komissarju ta' qablek sena ilu u jiena nkun kontenta kif kull kommissjoni tista' taċċetta s-suġġerimenti tagħna u tħabbar lilna li il- valuri limiti għal ċertu uh, sostanzi ser jizdiet. Irrid noqogħdu attenti għal uh, limiti Rridu naraw ma u koll xjajdu xtajt riċerka uh, riċenti dwar pH compounds u naraw eżattament jekk irridu nibdlu il-limiti biex niproteġu l-tfal tagħna u nibdlu il-sitwazzjoni li ninsabu fiha. Grazzi ħafna, Sinjora Gebhardt. Nixten nitkellem dwar il-kwistjoni tas sigurtà tal-ġugarelli. Għatfadal ħafna xisir din id-darba qed nitkellmu dwar il-sustanzi ta' CMR li huma ta' taħsara kbira għat-tfal li affettwaw is-saħħa tagħhom u jan ħna għandna l-obbligu li l-limiti jiġu aġġornati. Tolbu l-Kummissjoni li tagħmel dan u qed marbtu fuq il-Kummissjoni li tassigura li dan isir. Hemm ukoll problema tal-sorveljanza tas-suq. Hawnhekk l-istati membri qegħdin fuq qudiem net. Huma għandhom ir-responsabilità li jassiguraw li l-unika ġugarelli li jistgħu jiġu marketed huma dawk li huma skont l-standards adottati fuq livell Ewropew. Sfortunatament u din hija saħasra dan mhux dejjem ikun il-każ. It-tielet punt. Dan jinvolvi l-tikket tal-ġugarelli. Ħafna nies isibu din is-sistema li tawadhom ħafna u huma jemnu li l-isilabilija waħda ta' sigurtà dan mhuwiex il-każ, għal sam tisa' wasal iż-żmien għall-Kummissjoni Ewropea li ta' Ti importanza biex tassikura li jkun hemm tikketta fuq il-ġugarelli, tikketta li l-konsumaturi jistgħu jorbtu fuqha u li din tkun immonitorjata minn aġenzija indipendenti jew l awtorità. U din tassikurana li ma jkunx hemm eh, ġugarelli perikolużi fis-suq tagħna u li għamlu ħsara l-tfal tagħna. Naħseb li ma rnexxilniex namlu ħilitna fil-passat dwar dan issa li nikkorreġu dan l-iżbal. Mr. Chair, Mr. Vice Grazie ħafna sur President, Vice President ta' Kommissjoni, eżis kollegi, s-sikurezza ta' ġugarelli għax ħaġa importanti ħafna mhux biss għax qegħdin f'dan iż-żmien tas-sena fejn il-beħ tal-ġugarelli jiżdied, imma għax huwa d-dover tagħna bħala rappreżentanti taċ ċittadini Ewropej li nassiguraw li aħna qegħdin inħarsu l-interessi tal-konsumaturi u nħarsu l-tfal tagħna. Id-direttiva riveduta 48 tal-2009 għademmek biex taċċerta illi il-ġugarelli fl-Europa ma jkollhom sustanzi kemiċi għalin. Id-dokumentazzjoni li jdu jżommu l-manifatturi u l-importaturi tal-ġugarelli se kollom deskrizzjoni dettaljata, informazzjoni speċifika fuq il-komponenti u analiżi wkoll tal-perikli ehm, tal-ġugarell. Però wara li smajt l-opinjoni xjentifika fuq il-kimiċi fil-ġugarelli dawn jgħid li l-metodi kif wieħed ikejjel dawn il-livelli mhuwiex daqshekk affidabbli għalhekk għandna bżonn aktar informazzjoni fuq il-metodu tal-kalkoli illi kajja l-CMR. Speċjalment għal ġugarelli ta' għatfall ta' taħt tliet snin. Dawn huma l-aktar um, settur vulnerabli u għalhekk il-ġugarelli apposta li jom għandhom ikunu id-dizinjati apposta. Għadbaqa numru ta' ġugarelli li jidħlu fis-swieq Ewropej illi għandhom jippreżentaw teddida kbira lill-iktar konsumaturi vulnerabbli. Hemm bżonn naċċertaw l-ogħla livell ta' protezzjoni li tfal kollha. Aħna naħsbu li dawn huma kwistjonijiet li għandhom jiġu indirizzati llum qabel għadha naċċertaw illi ma jkun hemm l-ebda loopholes fil-implementazzjoni tad-direttiva riveduta. Irridu nipprevjenu l-użu ta' prodotti perikolużi għal prodotti li huma ddiżinjati apposta għat-tfal. Grazzi ħafna, is-Sur Ħarba. Grazzi, President. Jiena naħseb li l-importanza tal-diskussjoni tal-lejla hija li dan il-Kumitat huwa attent ħafna l kollu li għandu x'jaqsam mal-ġugarelli bħal firxa kollha ta' prodotti ta' konsumaturi, nagħmlu ħafna sforzi. U sar ħafna xogħol biex għaddejna d-direttiva riveduta fuq il-ġugara li tal-2009 ma l-affarijiet ma jistgħux jifqu hemm. U għalhekk naħseb li opportunità tajba illi nirrevedu u nagħtu lilek kummissarju l-opportunità li seħilna moħħna illi inti fil-fatt qiegħed tissegwi mill-qrib li żviluppi ir-riżultati tat-testijiet u taċċertaw li dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni eżistenti u dik futura jibqgħu jiġu aġġornati sabiex jirriflettu l-evidenza xjentifika dejjem tikbar dwar il-kimiċi potenzjalment perikolużi u dan ovvjament jinkludi il-ħtieġa li jkun hemm metodi ta' testjar konsistenti. Il-manifatturi tal-ġugarelli huma faċċjati minn diffikultajiet ta' nuqqas ta' konsistenza, ma' diġ dubi diħat indirizzawa. Ġon, per nix nitkellem u kol fuq l-istamp aktar wisa, xkif għallu numru me kollegi tijaj. Il-kwistjoni għonek miġ sempliciment regolament. Imma il-katina kollha ta' fornitura. Ħafna minn daw il-ġugarelli jiġu minn barra l-Ewropa. Jiena reċentament kont mistiedem il-kollega tiegħek il-Kummissarju Dalli biex nirrappreżenta dan il-Kumitat ta' Suq Intern fiħed mis-summit sewlenin bejn l-Ewropej u l-Istati Uniti fiċ-Ċina biex nitkellmu dwar is-sikurezza tal-ġugarelli. Waħda mill-affarijiet importanti li għamlet il-Kummissjoni hemmhekk u jiena minn hawnhekk nirringrazzjom kien li jitkellmu dwar mal-manifatturi biex is-sikurezza tkun fil-ġugarezza mill-ewwel fażijiet tiegħu. Dina mhix kwistjoni ta' testing imma huwa il-prinċipju, il-prinċipju li nitrasferixxu l-informazzjoni u l-arfin sabiex ikollna id-dissinni li jkunu sikuri sa mill-bidunet u li dawn il-livelli ta' sikurezza jinżammu fil-produzzjoni matula kollha kemmi. Ek naċċertaw is-sikurezza dinha mhix kwistjoni dwar marki imma dwar qafas regolatorju adattat biex kull parti fil-katina tal-fornitura tkun konxja me responsabiltajiet tagħha. Grazzi ħafna is-Sinjura Xule. Grazzi President. Komment wieħed li surħaba din hija eh, kollox jinstema jisu għart użar, pero l-ewwel irridu nirranġaw l-affarijiet tagħna għanna problemi kull darba meta nirġu fil-żmien fi żmien il-miliet nitkellmu dwar is-sikurezza hawnhekk fil-Parlament. Ix-sena l-oħra tkellimna dwar Eh, sustanzi karċinoġeniki fil ġarelli u sur Verhoeven għalina li ħajsiru l-istudji u konklużjonijiet. Issa għanna riżultati meta daw l-istudji nafu illi għanna valuri limiti għal pH compound u skont l-istitut li għamel dawn l-istudji il-valuri limiti mumiex għoljen bizzejiet u rridu nħarsu koll lejn il-metodi ta' it-testjar. Il-mistoqsija tiegħi il kummissarju hija din x'ħal jagħmel hu x'lezzjonijiet ħamil kritika u l-livelli għal metalli paċċomp pereżempju dawn ma jistgħux jibqgħu jintużaw skont studju ieħor li sar. Da xi fisser ħan irranġaw il-limiti ħan użaw il-komitoloġija biex nibdlu il-livelli il livelli Nitlob li l-Kummissjoni tieħu azzjoni għadna qegħdin nistennew il-valuri tal-limiti għal livelli ta' storbju dannużi għat-tfal għadna qed nistennew il-riżultati f'dan il-qasam u mbagħad il-kwistjoni ta' sorveljanza tas-suq. Id-direttiva tajba ma tistax tkun effettiva jekk ma jkunx hemm sorveljanza marbuta magħha. l taljani nixtieq ngħidlu li aħna lesti li naħdmu miegħu f'dan il-qasam, però aħna ħdimna f'dan il-qasam diġà u għamilna progress. Aħna ħankomplu bil-kooperazzjoni tagħna mal-Kummissjoni issa il-pass li jmiss huwa limiti għal metall u sustanzi karċinoġeniċi. Grazzi ħafna sur kommissarju. Grazzi. Għat, bħal din is-sena din id-diskussjoni fil-plenarja dwar il-sigurta ta' il tojs et namlu għaf daqsek zmin tajjeb specialment meta rajna li fil-Belġu dan l-axar eh, ġew tirrati ġew irtirati mill dawn il-puzzles eh, twapet li huma jigsaw puzzles għax imħabba il-plastik tagħhom li kien jista jagħti ċertu ikun ta' periklu ta' kimikal għat-tfal u Franza ukoll tat is-sorveljanza ta' dawn l-istess prodotti. Għalhekk ovvjament aħna qegħdin nistennew in-notifika tal-miżuri li adottaw il-pajjiżi nazzjonali anki naraw ovvjament xeduna il-komitati xjentifiċi tagħna jekk naraw nikkonfermaw wara li nkunu saru dawn il-kontrolli għabbażi ġifiri ta' informazzjoni xjentifika li il-form il li naraw li jem dawn il-kimiċi se nieħdu fil-tojs inkunu nistgħu nieħdu fil-komitoloġija il-deċiżjoni li jeħtieġ anki s-Sur Harbor tkellem fuq dawn il-mekkanizmi li rridu dejjem naġġornaw skont ovvjament mill-data xjentifika li jkollna tal-aħħar. Aħna diġà ħadna miżuri dwar ċertu kimika kif l-Onorevoli Gatesberger fakret bħat ċomp u l-kadminium sabiex l-ammonti tagħhom ikunu jaqblu ma' dawk li qed jgħiduna xjenzati. Dan it-tibdil ukoll se jiġi eżaminat skont ġifiri il-proċedura ta' kontroll u il-Parlament ovvjament dan ix-xogħol se jkun aċċozzjat mill-qrib. Bat hemm il-għandhom tal-komitoloġija jiena nżomm l-impenn biex dejjem nżommkom aġġornati ma' dak li qed jiġri ma' dawn iż-żewġ kimiċi Fuq l-affarijiet l-oħra li semmejna f'din id-diskussjoni u anki f'din il-mistoqsija, nixtieq nibda mill-Kumitat Xjentifiku tar riski ambjentali li qed jagħmel studju sabiex jiġi eżaminat eh, il-proċeduri fil-laboratori ta' kif jiġi ikkalkolat l-ammont ta' ċomp fil-toys. 40 laboratori ħadu sef dan l-istudju, 15 minnom huma nominati mill-istati membri li huma li jiddeċidu il regoli skont id-direttiva tlieta minn erbajn ir-riżultati ma u l-analiżi ma kienux qed jaqblu magħhom u taw eh, riżultati ħżiena. Dan ir-riżultati għaddew il-Kummissjoni mbagħad mill-Kummissjoni għaddew għand l-istati membri fejn ovvjament aħna tlabna l-istati membri jieħdu l-miżuri dan għaddaw kolla l-Kumitat Ewropew ta' Normalizzazzjoni sabiex fil-revizjoni tal-norma ta' ta' N61 din tiġi riveduta jkun hemm norma ġdida għal dawk li għandu x'jaqsam mal kimiċi eh, fil-tojs ġifiri sal-2013 dwar id-direttiva l-ġdida li ġiet adottata f'Mejju tal-2009 din tidħol fil komerċazzjoni tal-prodotti u anki ġifiri l-ġnata tal-iswieq. L-istati membri għalek għandhom ikollhom fisseħ l-istrumenti biex jgarantixxu li ikunu dawk il-prodotti sikuri biss li jkunu aċċessibbli għal konsumatur Ewropew. Għandhom dan l-obbligu sabiex anki ġifiri jaraw li dan isir dwar fil-kontroll fuq il-frontieri u anki l-ispezzjoniet li jisiru fis-swieq. l istati membri li jaraw li hemm ċertu regolaritariet fit-tojs irridu jaddu l-informazzjoni l-pajjiżi l-oħra permezz tar-rejpex, ġifiri il- proċedura tal-kommissjoni aħna edin naħdmu ma l-autoritet ta' ċina, specialment ma dawn l autoritet mħabba tojs kif għalli sur Harbor, ma u kol l autoritet ċinizi jaraw xil ma enormi eh, applikablu anke l prossi amministrativi tagħna l-autoritajiet ċiniżi jaraw li jkun hemm taħriġ tan-nies tagħhom anki biex ikun hemm il-kontroll tal-kwalità tal-prodotti. Issa, fuq l-ammonti tal-kimiċi, veru li forsi wieħed ikun jipreferi metodu jew ieħor u anki kien jiġi espost il-tifel jew tifla. Imma dan ifisser li nkun qegħdin li konna iktar espożizzjoni għal riskju u tali ġurnata ammonti skont l-ammonti fil-ġurnata. Meta naqbżu l-elf u ma jkonniex l-informazzjoni fuq kollox, ovvjament il-riżultati eh, xjentifika ma kondux nistu natwawum. Id-direttiva tqis ċertu limiti għal ċertu sustanzi kimiċi li fuqhom għandna l-informazzjoni xjentifika u anki grazzi għal komatoloġija nkunu nistgħu nintroduċu limiti bbażati din eh, l-immigrazzjoni skont anki informazzjoni xjentifika aktar aġġornata anki għal eh, sustanzi u kimiċi ġodda. Issa fuq il-hydrocarbons u eh, dawn it-tip ta' sustanzi li insibu mhux biss fil toys imma affarijiet oħra. Għalhekk irridu nadottaw miżuri speċifiċi għal dawn. Dawn insibuh fil-regolament rich li ovvjament għandu ambitu iktar wiesa. Naħseb li dan huwa l-iktar koerenti u anki l-iktar effiċjenti. It-tojs għal tfal li mandom ma jilħuqux it-tlet snin u għandhom regoli iktar stretti għax ovvjament il-tfal ta' taħt l-età ta' tliet snin iridu jiġu segwiti iktar mill qrib anki ġifiri minn qed jipproduċi dawn it-tojs għandu normi iktar stretti. Importanti li il-tojs kollha jidħlu f'din il-kategorija l-espożizzjoni għal riskju mhumiex l-istess qed naraw li għal ċertu tfal iktar kbar ma tantx naraw riski incidenti għalhekk irridu noqogħdu attenti biex aħna ma, ma nħaltux l-affarijiet. Id-direttiva ġdida wkoll naraw il-ċertu kimika pal CMR u jekk ma jkunx hemm id-deruga ma tkunx la tal laqas realistika imma jekk il-kimika ma, ma tkunx ta' riskju għal saħħa ma tistax wieħed jgħid li ma għalhekk skont eh, kas wieħed wara li jħor anke bażata fuq il-riċerka xjentifika bekk biss nistgħu nadottaw ċertu limiti iktar stretti anki eh, permezz tal-komatoloġija sabiex nigarantixxu livell ta' sigurtà adegwata il- kummissjoni kull darba li tara li kunem hemm riskju veru se tinformakom u tinforma il kulħadd. Id-direttiva ġdida se tiġi applikabbli mill-Lulju tas-sena d-dieħla hemm ċertu obbligi għal sustanza se jkunu mill-Lulju tal-2013 u kull l-istati membri u anki l-operaturi ekonomiċi għal dawn se tkun priorità. L-istati membri speċjalment nafu li diġà ltaqgħu biex jiddiskutju kif qed jinbidlu dawn l obbliku f'Ottubru ta' sena l-oħra u Settembru ta' din is-sena u s-sena din se jkonkludu x-xogħol tagħhom il-kien twaqqaf ukoll grupp ta' esperti kimiċi li diġà ltaqa' f'Novembru li għadda. Riżultati kienu tajbin dan kwantu għad definizzjoni anki biex jissuġġerixu ċertu għażliet se jkun hemm laqgħa oħra għal jannar ta' sena d-dieħla dwar is-sorveljanza kif qal is-Sur Harbor jiena nista' nibatlek ir-risposti għal mistoqsijiet kollha li għamilt iktar tard. Grazzi ħafna. Thank you, Ms. Comey. Grazzi ħafna, Sir Comey. Signora Comey. Grazzi ħafna, President. Id-direttiva dwar is-sigurtà tal-ġugarelli hija pass importanti l-qudiem biex niproteġu t-tfal sal-14 sena għax qed tiddetermina xir se jkunu l-esiġenzi li rridu jiġu meta jiġu prodotti qabel jitu jitmoġġo fuq il-suq dawn it-toys. Hemm ċertu regoli Ewropej li huma wkoll armonizzati skont dawn l-esiġenzi essenzjali. L-istudju dwar il-konformità ta' toys hija garantita bil-tikketta CE ġifiri li tirrispetta wkoll ċertu standards internazzjonali. Ovvjament nispera li nkunu nistgħu wkoll nużaw il-microchip minn flok it ta' ċie. L-Unjoni Ewropea għandha tkun dejjem impenjata sabiex dawn it-test ta' sigurtà jkunu dejjem iktar aġġornati u konformi għat-teknoloġiji ġodda. Però jiena daqsxejn sorpriża meta qegħdin nitkellmu fuq dan suġġett f'dan iż-żmien tal-miliet meta nitkellmu fuq non-konformità tal e, tal-dokument meta nitkellmu fuq ċertu kimiċi u l-immigrazzjoni tagħhom. Noqogħdu attenti biex ma nallarmawx in-nies b'ħafna kontrolli għax jistaw u ikunu ta' detriment għal kumpanniji li jaħdmu f'dan il-qasam speċjalment fi żmien meta tant huwa importanti għal produzzjoni ta' ċertu toys. <coughs> Ovvjament ir regoli jkunu tajbin jekk ikunu jistgħu jiġu applikati b'mod tajjeb il-Parlament tagħna se jkompli jaħdem biex ikun hemm kwalità aħjar tat-tojs u nispera li għas-sena d-dieħla il-pajjiżi li mhumiex tal-Unjoni jieħdu l istandards sana bħala eżempju sabiex il-prodotti tagħhom ikunu jista' jkobru l-istandard fuq il-livell internazzjonali. Grazzi. Grazzi ħafna sas-Sinjuri Irigoyen Perez. President, Kommissarju, Id-direttiva approvata fl-2009 kienet suġġess għaliex tatwalizza l-qafas regolamentattiv illi iħares lejn il-ġugarelli huwa pass il qoddim għaliex jgħidilna triq li rridu nsegwu però mhuwiex biżejjed. Irridu dejjem noqogħdu attenti biex il-ġugarelli li jinbijaw ma jipperikolawx is-sikurezza u l-saħħa tat tfal il-ġugarelli kollha li jinsabu fis-suq ridu jkunu konformi ma' leġizlazzjoni prezenti Ridu dejjem nirrevedu ntejbu l-mekkaniżmu ta' viġilanza sabiex inneħħu l-ġugarelli perikolużi biex jekkux per imħabba ċertu sustanzi eh, bħal PHA u CMIs. Imbagħad hemm iduħarsu wkoll lejla ta' minima u l-użu ta' ġugarelli b'mod ħażin. L-età rakkomandata l ġugarelli qiegħda bbażata fuq studju li saru fuq l-aġir ta' tfal. Għalhekk, naħseb illi dejjem rridu nħarsu lejn ir-riżultati xjentifiċi u dejjem inkunu noqdu iktar attenti fuq is-sorveljanza u l-viġilanza tas-suq u il-mod kif jiġu immarkati dawn il-ġugarelli jridu dejjem insaħħu l-kooperazzjoni bejn l-istati membri u jsir xogħol konġunt min-naħa tad dwani sabiex naċċertaw illi l-ġugarelli li jidħlu fil-pajjiżi tagħna jkunu tajbin. Irridu naċċertaw illi l-prodotti li ċittadini tagħna jixtru Eh, isegwu il-rekwiziti kollha ta' sikurezza Grazzi ħafna Sinjura Rajtu għal żewġ minuti. Eh, pane komisarze, eh, doporučení vědecké. Grazie. il rakkomandazzjonijiet li nħarġu mill-Kumitat Xjentifiku fuq il-valuri Eh, limiti għal sustanzi kimiċi mhumiex affidabbli għal kollox innaqbel ma' dawk l-esperti li jgħidu li inti ma tistax tipprova li jitfall ikunu ġew saħħithom ipperikolata permezz ta' dawn is-sustanzi tal-ġugarelli, però l-fatt jibqa' li ma nistgħux nesponu l-itfal għal riski mistoqsijati għajji l-Kummissjoni biħsieba jkollha u tagħmel xi tastijiet fuq il-ġrieden per eżempju biex wieħed per eżempju semmi marzu law fl-Unjoni Ewropea madux possibbli li jisiru testijiet fuq il-ġrieden għal ċertu sustanzi li joħorġu mill-plastiks. Mbagħad il-Kumitat tal-ambjent ukoll ħareġ ċertu proposti li il li tfal jistgħu jkunu esposti biss 50% tal-livelli ta' livelli limiti ta' eh, l-adulti. u kien hemm qed jgħid li jdu niżlu wkoll għal 0.36 mikrogramma. Ma nafx kif il-Kummissjoni ħa tieħu konsiderazzjoni proposti tal-Kumitat ta' Xjenza fuq il-Ġugarelli. Kummissarju, inti tagħmel l-iskadenzi għall implementazzjoni tal-miżuri sabiex aħna nkunu nafu. tkun is-sitwazzjoni u t tfal u l-ġenituri tagħhom x'ħajkunu għadin jiffaċċjaw l-qudiem. Grazzi President. Meta jiena smajt li l-Kummissarju jitkellem dik il-kalma kollha fuq is-sustanzi tossiċi, jiena ħsib li qed nitkellem ma' spizzjar mhux ma' kummissarju, ma' kummissarju huwa responsabbli minn dawn l-oqsma għalhekk l ħaġa li suppost kellu jgħidilna u bid-dettal kien illi xi ħaġa li qalet ukoll is-Sinjura Gebhardt it-tikketta ta' CE il-garanzija tas-sikurezza għal ġugarelli li jilagħbu bihom u lidna. Imbagħad, irrealizzajt li ma smajt xejn fuq dana raġuni sempliċi. Nar il-ġimgħa nagħlqu sentej minn meta il-kummissarju ta' qabel f'ħanut tal-ġugarelli fi Brussell iffirma ftajim ma' portaturi tal-ġugarelli asfaltana. tagħna. U ma kanniġ direttiva sa minn dak iż-żmien. U issa qegħdin hawnhekk kif konna sena ta' qabel kif qed inti President niddiskutu l-istess ħaġa għal darba oħra, is-sikurezza tal-ġugarelli ta' lidna. Dan huwa suġġett serju ħafna li ovvjament għandna kriżi meta jkollna kriżi il-ġenituri jixtru il-ġugarelli ma ma jkollhomx flus biżejjed allura ħafna drabi li jagħmlu huwa li jmorru f'postijiet fejn jixtru ġugarelli binqas eh, flus u ħafna drabi jkoll bi kwalità aktar baxxa ħafna drabi nisma jkunux jafu dwar ir-regoli meta jkunu għadin jagħmlu daw il-ġugar li xħaddim ħaddimha bizzejet u għarmen hekk m'hemmx kontrolli hawnhekk idu noqogħdu attenti kulħadd jaf. L-tfal tagħna huma l-iktar ħaġa importanti li għandna għall futur tal-Ewropa u għalhekk it-tikketta tas-CE hija garanzija tagħna ta' kwalità għalhekk Kummissarju kieġobkom tina li tweġibit serji fuq dawn l-mistoqsijiet għax inkella m'għandniex għalfejn nerġgħu nkunu hawnhekk kull sena nerġgħu nagħmlu u ngħidu l-istess affarijiet kieku il-tabella CE tfisser dak li suppost għandha tfisser. Grazzi ħafna Sinjura Sealer. Grazzi s-suġġett ta' sikurezza ta' ġugar li importanti għal familji kollha fl-Unjoni Ewropea. U suppost qegħdin Suppost għandhom il ġenturi jkunu ċerti li l ġugarelli li qed jilagħbu bihom it-tfal tagħhom huma sikuri u għandek ġiftet miegħi biex nifakkarkom x'inhuma l-ġugarelli u kif inhuma. Hemm din l-hemm din l-attitudni lejn is-sikurezza tal-ġugarelli u qegħdin hawnhekk fejda xi nofs bil-lejl niddiskutu s-sikurezza tal-ġugarelli. Xidu nagħmlu nixtieq ngħid lill-Kummissjoni li huma dawk il-kumpaniji li ġew prosegwiti għal nuqqas ta' konformità mat-tikketti tas-CE. Hemm organizzazzjonijiet li suppost qed hemmhekk biex jipproteġġu lill konsumaturi wis qed jisparixxu dawn il-fondi qed jitilqu u fuq livell lokali ħafna drabi. Qegħdin ukoll naraw nuqqas fil-budget li jeffettwa l-effettività tal-ġlieda kontra standards baxxi. Irridu nkunu nafu x'tip ta' monitoraġġ qed isir sabiex naċċertaw lill istati membri qegħdin iħarsu l tfal minn ġugarelli li mhumiex sikuri u l-Kummissjoni ħad tkun qed tressaq leġiżlazzjoni fuq il-qafas komuni Ewropew fuq is-sorveljanza tas-swieq. Hemm ħafna affarijiet li jistgħu jsiru anke bħala skambju ta' informazzjoni u nirtiraw prodotti perikolużi mis-swieq mal jista' jkunx qed isir fuq l-aqwa prassi bejn l-uffiċjali tas sorveljanza fl-Unjoni Ewropea. Irrid ikun hemm database Ewropea sabiex prodotti li mhumiex sikuri jkunu jistgħu jitneħħew minn fuq is-suq Malajr kemmu fiżikament possibbli nittama fl-2011 naraw impenn ikbar biex ma jkunx hemm ġugar li mhux sikuri fis-swieq Ewropej. Grazzi. Grazzi baqa li kellim Wieħed taħt il-keġ tiegħi is-Sinjura Xekedi għandek minuta. Is-Sur Xekedi anzi. Grazzi, President. Kollegi, it-tfal huma l-futur għalhekk importanti ħafna illi aħna neħdu ħsibhom u ikunu sikuri sa mill-bidunet tagħhom ikunu jistgħu jilagħbu b'ġugarelli sikuri. sikuri Importanti ħafna li nidefinixxu l-metodoloġija tal-evalwazzjoni miktar importanti minn hekk huwa li l-leġiżlazzjoni tiġi rispettata fil-qasam tal-ġugarelli importati huwa importanti ħafna l-evalwazzjoni globali u fil-każ ta' ksur għandhom jiġu applikati sanzjonijiet dawn il-ġugarelli li qegħdin jaslu miċ-Ċina ħafna drabi ikollhom impatti negattivi u ħafna drabi U jiena bħala missier nixtieq ngħid li kull darba li dawn il-prodotti ta' kwalità baxxi qegħdin jaslu hawnhekk iktar qegħdin jaslu eh, bl-ikbar faċilità fidejn it-tfal tagħna għalhekk iridu naffavorixxu il-manifattura ta' prodotti tal-ġugat it-tfal b'kwalità u l-estrika li għamiluta. Grazzi ħafna nixtieq nitkellem f'dan is-suġġett bħalma milt is-sena li għaddiet. Jiena hawnhekk erġajt sena wara bħal ħafna mill-kelliema l-oħra u m'hemm xejn iktar inkwetanti milli tara li tfal illi eh, jispiċċaw midruba jew imutu minħabba ġugarel forsi għaliex ehm, belaw xi ħaġa jew fgaw. Mbagħad hemm xi ħaġa oħra li forsi jinqas apparixxenti din hija l-kanser ħafna nies iħossu illi dana jiġi fit-tfal minħabba ċertu li kunu esposti għal ċertu kimiċi. U għalhekk importanti li naqsu CMR fit-ġugarelli ta' tfal għal minimu possibbli. Iridu nieħdu azzjoni. Wasal iż-żmien li nagħmlu dan u li nassiguraw li t tfal li qegħdin jużaw il-ġugarelli jkun qegħdin Eh, ma jkunx qed jipperikolaw l ħajjithom. Kummissarju biex tagħlaq. Grazie, signor President. Nirringrazzjak ħafna, President. L-għanet, sa biex nirrispondi għal dawn il-mistoqsijiet li smajna f'dan id-dibattitu, nerġa' nfakkar li d-direttiva se tiġi applikabli għall l-operaturi minn Lulju tal-2011 u fuq is-sustanzi kimiki l-obbligi se jibdo mill-Lulju tal-2013. Jiena qed li għall-Kummissjoni l-applikazzjoni ta' normi ġodda minn dawk kollha interessati hija priorità. Inkontu is-sorveljanza joħroġ ċar li mhux biss għandna bżonn regoli severi, din ma tistax tkun effiċjenti jekk ma tkunx tidħol fisseħ b'mod u nfurzata b'mod korrett. Għalhekk l-istati membri għandhom ħafna ruol importanti għax meta eh, per eżempju għandek ehm, prodott ġugarelli jidħol f'Rotterdam ehm, jew Kostanza jista' jmur kull imkien fl-Ewropa direttivi u kol li joħorġu għal-ġurnati kull 15 il-ġurnata um, sorveljenza tal-prodott jew inkella jekk xi ħadd li jipprova bih prodotti mhux sikuri se jkollu ħafna sanzjonijiet hemm bżonn li il-kumpanniji wkoll jimxu kif suppost. Wasa biex dawn ma jkunux e, anzi daw xi kultant ikollhom jidħlu f'ċertu kompetizzjoni mhux ġusta għalhekk hemm bżonn li jkun hemm sigurtà legali, jkun hemm level playing field u kulħadd jagħmel xogħol kif suppost għalhekk sena d il-Kummissjoni se tara li tagħmel programm ta' sorveljanza multianwali tal-swieq sabiex inkunu nistgħu nifukaw fuq ċertu affarijiet li namlu fuq medda twila ta' żmien u biex ikoll ikollna ir u kol eh, nżombu ċertu rigorozita fil-interventi u konsistenza tal-istati membri meta jintervjenu f'dan il-settur. Il-sena di l-sen organizzaw ukoll manifestazzjoni fil-Rotterdam fil-port emmek meta tidħol ġifri fil seħ direttiva biex naraw kif l-ikbar port fl-Europa kien ħejja tajjeb biex ikun jista' jaħdem tajjeb skont id-direttiva. Issa skont fuq it-tikketta sa tal-lisi ta' ċe tal-tikketta li tant tkellimt fuq matul is-smiħ tiegħi meta intom kontu qegħdin tintervistawni qabel tajtun il-mandat, nafu li t tiketta isi ma tiggarantix il-kwalità turi li ċertu normi ġew mill-ħuqa imma mhix standard ta' kwalità il-marka tal-ċej rridu xaħġa li rridu nkomplu nirriflettu fuqa nek ħafna xogħol li sar fuqaw nafu li hemm ħafna prodetti li jiġu li lin mill-Unjoni Ewropea li rridu wkoll naraw li huma ta' ċertu livell. Jiena naħseb li fuq dan kollu nistgħu nkomplu naħdmu biex niżviluppaw il-label tal-lisi taċ-ċie naħseb għalissa ma wasalniex biex naħsbu għal din il-marka ta' kwalità dan kollu nistgħu nagħmluh fil revizjoni tad direttiva tal-sigurtà tal-prodotti. Imma il- meta qed nitkellmu fuq il-kimika li tinsab fil-plastik tal-bottles li eh, jintużaw biex jitimaw it-trabi nafu ġifiri fiex wasalna fuq dan u niqafaw nirringrazzja lill president nirringrazzja d-deputati li podġow dawn il-mistoqsijiet lill kummissjoni Grazzi ħafna kulħadd. Grazzi kollegi, grazzi sur Kommissarju. Mela nala ebbek, nala id-debattitu u nerġgħu nibdew għada fit-8 nofs għada. Grazzi.